Următorul, uh, următoarea dezbatere pe ordinea de zi este prezentarea raportului anual al Curții Auditorii. Naddu issa a rapport anuali tal-orti tal-auditori għal 2013. Nishtiq nati merħba l-President tal-Orti għawnek, il-Sur Caldera li għaddu kem jena għatmana u nishtiq u koll naddi il-mikrofonu minnu fih l-ewwel qabel kollox l sur Kaldera. Jekk jogħġbok. Domnule Calde, ira aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Sur Thank you, Mr. President. Grazzi, President. Bla ebda domin, għan ebda diskors tijaj. Membri onorevoli, Vice President Georgieva, huwa unur li niprezentalkom il-rapport annwali tal-qorti tal-awdituri fuq is-sena finanzjarja 2013 hawnhekk fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. Dan huwa moment importanti ta' bidla għall-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea qed taffaċċa ħafna sfidi importanti u waħda minn dawn l-isfidi hija l-intejbu il-ġestjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Membri onorevoli, fil-bidu ta' din il-periodu ta' dan il-periodu l-ġdid ta' nefqa il-rapport annwali tal-qorti jgħid li l-Unjoni Ewropea bħala ġestjoni finanzjarja għada mhix waħda daqshekk tajba kollox ma kollox il-ġesturi finanzjari tal-Unjoni Ewropea huma responsabbli biss mhux li jom fuq il-flus, imma jridu jiżguraw ukoll li n-nefqa tkun konformi mar-regoli u niksbu bekk ir-riżultati. Fir-rigward in-nefqa fil-budget tal-Unjoni Ewropea, iktar minn 148 biljun euro ta' pagamenti tresqu mill-budget tal-Unjoni Ewropea fl-2013 il qorti konkludiet li dawk it-tranzazzjonijiet nataw rendi kont tagħhom fl-2013 u dan ifisser li issa iffirmajna opinjoni tajba, korretta tal-kontijiet mill-2007 lawn. Minkejja il-level tal-pagamenti li kienu kważi 99% tal-level massimu disponibli għas-sena, għatem obbligi finanzjarji pendenti li waslu għal 9 biljun euro addizzjonali sa 322 biljun matul is-sena 2013. Dan huwa sinjal tal-pressjoni dejjem tiżdied fuq il-flus kontanti tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni trid ikollha biżejjed bassir ta' flus kontanti biex tkun tista' tantiċipa n-noqqasijiet ta' finanzjamenti għal programmi tal-Unjoni Ewropea. L-istess ħin għandha tqisu ukoll li jkun hemm finanzjamenti għal budget tal-Unjoni Ewropea biex ikun jirrifletti l-ħtiġijiet reali ta' flus kontanti. Per eżempju, inqas minn nofs il-fondi tal-Unjoni Ewropea li tħallsu għal strumenti ta' inġenerija finanzjarja mill-2007 kienu laħqu il-beneficjari finanzjarji tassow sal-2013. Membri onorevoli, il-budget tal-Unjoni Ewropea jintafaq iżda għatem pagamenti, wis pagamenti li mhumiex konformi mar regoli. L-istima ta' rata ta' zball għal pagamenti kienet ferm iktar mill-limitu massimu ta' 2% għas snin kollha li kien hemm valutazzjoni minnaħa tal-qorti għal kontijiet tal-Unjoni Ewropea. Fl-2013 il-qort stmat li r-rata globali hija ta' 4.7% meta mqabbel ma' 4.8% fl-2012 Loqsma kollha ta' nefqa ġew effettwati minn materjal ta' żball. L-unika ċezzjoni kienet 12.6 biljun euro li l-Unjoni Ewropea nefqet fuq l-amministrazzjoni tagħha stess. Il-qorti tistma' wkoll ir-rata ta' żball hija ola ġestjoni konġunta mill-Kummissjoni u l-Istati membri meta mqabbel ma' oqsma oħra l-iktar immexxin mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, minkejja li azzjoni korrettiva mill-Kummissjoni u l autoritajiet Nazzjonali tejn biex ir-rata ta' żball tibqa' baxxa jista' seta' sar ħafna aktar biex jevitaw l-iżbalji l-ewwel qabel kollox. Per eżempju, il-rata ta' żball fil-żvilupp rurali skont il-qorti tal-awdituri naqset minn 6.7% għal 2% u dan kien isir kieku l-autoritajiet nazzjonali kienu jużaw tarif kollu disponibbli għal dispożizzjoni tagħhom qabel ma jibatu talbiet lill kummissjoni għar rimbors. Lejuna u l-nin ta' rati ta' żball li l-autoritajiet għandhom jagħtu amment tagħhom huma talbiet ineliġibbli ksur ta' xiri pubbliku u dikjarazzjonijiet inkorrenti inkorretti ta' l-bidja Barra minn hekk, skont l-opinjoni tal-qorti, l-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom jifukaw aktar biex jevitaw dawn it-tipi ta' żbalji għal dar li semmejt li dawn huma ta' riskju għall-effettività u l-effikaċja tan-nefqa tal-Unjoni Ewropea. Membri onorevoli, matul il-periodu programmar bejn l-2007 u l-2013 il-managers tal-fondi Ewropej fukaw l-aktar fuq li jonfqu l-flejes disponibli. Mbagħad it-tieni li jkunu konformi mar-regoli u mbagħad hemmhekk biss jaraw kif jillimitaw il-mod kemm jiffukaw fuq kif ħajiksbu r riżultati Dan jeħtieġ jinbidel. Il-rapport annwali tagħna jipprovdi bosta eżempji li ġew misluta mill rapporti annwali tal-2013 tal-Qorta tal-Awdituri biex nuru kif nistgħu nifokaw iktar fuq ir-riżultat u dan iwassal għal iktar prestazzjoni. Dan il-kuntest il-Qorti tilqa l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex naddu minn kultura ta' nefqa lejn kultura ta' prestazzjoni. Fl-opinjoni tal-Qorti din il-kultura ta' prestazzjoni teħtieġ l-ewwel qabel kollox impenn ġenwin li l-Unjoni Ewropea tmexxi anki id fit mal-livell nazzjonali biex niksbu l-aqwa riżultati possibbli b'riżorsi limitati. It-tieni, il-miri adegwati għandhom jiġu stabiliti biex niksbu riżultati mill-ewwel qabel kollox. U t-tielet, l-iktar importanti, jeħtieġ ikun hemm biżejjed inċentivi biex jipremjaw prestazzjoni tajba u jagħmlu jagħtu sanzjonijiet il-prestazzjoni ħażina Sissa il-managers finanzjari tal-Unjoni Ewropea kienu taħt ħafna pressjoni li jonfqu l-flus. Inkella jitilfuhom. U l-aħħar ikun essenzjali wkoll li nagħmlu riżultat, niksbu riżultati imma nagħmluhom aktar viżibbli. Mod partikolari il-Kummissjoni Ewropea għandha tejjeb il-kopertura tal-rapport tal-valutazzjoni annwali l-valur meżjud addizzjonali għal budget tal-Unjoni Ewropea u il-progress li jkun inkiseb fil-kisba tal-anijiet tal-2020. President, membri onorevoli, l-Unjoni Ewropea bit-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea mhix għażla bejn li tonfoq il-flus tkun konformi mar-regoli u tikseb ir-riżultati. Hija kwistjoni li jirnexxilek tagħmel tlieta f'daqqa f'mument wieħed u li l-budget Ewropew ikun iktar tista' tmexxih billi kollok regoli ċari, miri ċari u arranġamenti sempliċi biex tkun tista' fuq il-flus. Nittama li r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri juri dan l-istituzzjoni tagħna hija impenjata bisħieħ biex tgħin il dan il-Parlament u il-partijiet kollha interessati biex niksbu riżultati ta' valur għaċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Da Silva Caldira. Grazzi, Sur Silva Caldeira, issa fissam il-Kommissjoni, il-Kommissarju Georgieva, jek joġbo. Grazzi ħafna, Signora President, President Caldeira, Rapporter. Minna ħatijaj nishtiq nibda billi intenni f'din il-plenarja l-apprezzament tagħna għal rapport komprensiv li għamlet il-orti li għadek kemm prezentat u rakkomendazzjoni kostruttivi li tat. Orti identifikat għall-2013 rata ta' żball lider ta' 4.7% għada wis il-bot mill-mira ta' 2% li hija rata ta' żball li huwa limitu massimu li aħna qed nasperaw għalih iżda huwa ferm iktar baxx mis-sena li għaddiet. Għalhekk irridu nagħmlu titjib, titjib meta mqabbel ma' snin insina li għaddiet, però naqqasna l-affarijiet bi ftit raj nfakkar 148 biljun euro ta' programmi implementati jew appoġġjati mill-Kummissjoni Ewropea. U għalhekk qed naraw il-frott tal-isforzi li l-kollegi tal-Kummissjoni resqu f'dawn l-aħħar snin meta provajna nieħdu vantaġġ mir rakkomandazzjonijiet tal-qorti tal-awdituri. Għalija x'inhu l-iktar messaġġ importanti? Huwa li aħna rridu nkomplu nkunu kostanti u nkomplu dan ix-xogħol. It-tieni, Aħna serraħna rasna mill-fatt illi nistaw inserħu ras iċ-ċittadini tagħna u anke l-impjegati tagħna li l-kontijiet m'għandhomx żbalji materjali seba sena difila. Naħseb li dan huwa riżultat pożittiv ħafna tax-xogħol li konna qed nagħmlu u li r-rata ta' żball fuq dak li mmexxu fil-Kummissjoni huwa inqas mit-2 fil-mija bħala limitu massimu u li l-impenji fl-oqsma kollha ta' nefqa qed jirċievu opinjoni pożittiva. Palma ġara fl di l-qorti qed taddenna li għandna nifukaw fuq oqsma ta' ġestjoni konġunti, politika ta' koeżjoni u l-bidja b'mod partikolari. U aħna bħall moddi, qed niġu nfakra fir-rapport li hemm fattur li ovvjament qed ikollu impatt fuq l-iżbalji. Hemm regoli komplikati ħafna fix Repubbliku, fl-għajnuna statali, fl-eligibilità, dan huwa riskju li l-qorti qed tgħidilna li għandna nindirizzaw. Aħna b'sebajnejn u nafu li rridu nintensifikaw l-isforzi tagħna mal-Istati membri għax nafu li hawnhekk nistgħu nwasslu l-aktar flus jekk immexxu l-isferzi tagħna u jekk tassew irridu niksbu r-riżultati aħjar snin li ġejjin. Barra minn hekk irridu nfakru lil membri onorevoli hawnhekk preżenti illi għandna problema partikolari li għatfadlinna nindirizzaw li hija n-natura multianwali tal-programmi tagħna versus n-natura annwali tal-rapporti tal-qorti tal-awdituri. Ta' sekwit, niffaċċaw situazzjoni fejn ikun hemm korrezzjonijiet fi snin ta' wara, iżda ma jiġux indirizzati fis-sena li jiġi preżentat ir-rapport. U għalhekk rid newri din id-differenza bejn ir-rata annwali ta' żball u dik residwali. Dawn l-aħħar snin fl-aħħar ħames snin l-ammont ta' korrezzjonijiet kien bħala medja 2.2% tal-pagamenti tagħna. Fi kliem ieħor dan kieku jnaqqas, kien inaqqas l-iżball, ir-rata ta' żball. Però ma rridx noqgħod niddefendi il-pozizjoni tagħna, nafu fejn ninsabu, l-importanti issa neħarsu l-qoddim. U bħarsa l-qoddim nixtieq nagħmel żewġ punti ta' sugu. L-ewwel li għal program għal periodu ta' programmar mill-2014 l-2020 introduċejna regoli ġodda madwar erb tlet prinċipji ewlenin: semplifikazzjoni, ożliet simplifikati tal-ispejjeż biex innaqsu l-pis amministrattiv u kif qed tisħaq il-qorti biex innaqsu s-sogri ta' żball, l-appartenenza ownership li waslu responsabilità fil-ġestjoni konġunta fost l-autoritajiet nazzjonali u rridu kol nipromovu appartenenza politika fl-iktar livell oli nazzjonali, kif ukoll inċentivi Korrezzjonijiet netti finanzjari huwa inċentiv b'saħħtu biex ikun hemm kontroll siwi tas-sistemi u aħna hawnhekk qed nimmiraw għal perjodu ta' programma li jmiss. Tieni punti hija huwa dan li għandna tassow inħadnu il-rakkomandazzjoni tal-Qorta tal-Awdituri li niffukaw fuq il-prestazzjoni u li nibnu u nindokraw kultura ġenwina ta' prestazzjoni. Dan ikun fil-qalba tal-attenzjoni tiegħi u dan ikun fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-azzjonijiet tiegħi. Ħanaħdem mill-qrib mal-kollegi tiegħi fil-Kommissjoni, mal-Istati membri u l-atturi finanzjarji kollha biex nimxu f'din id-direzzjoni. Nixtieq ukoll nserraħ ras il-Parlament illi aħna qed nieħdu bis-serjetà u verament qed naħdmu qalbna fuq dan ir-rigward biex ikun hemm grupp interistituzzjonali fuq il-prestazzjoni u fil-ġimgħat li ġejjin ħanmexxu l-għamla ta' dan il-grupp. M'għandniex ħin naħlu, kollegi, l-ċittadini tagħna qed jistennew minn għandna li aħna nuru li qed nieħdu attenzjoni kbira tal-flejjes li huma jtuna biex jaqdu l-interessi tagħhom. U minnaħa tiegħi President Caldeira ħan impenja ruħi bisħiħ għal sħobija mal-qorti biex naħdmu fuq żewġ binarji, il-konformità u l-prestazzjoni biex bekk niksbu r-riżultati. Grazie. Mulțumesc, domnului eh, comisar. Începem eh, dezbaterea. Primul vorbitor este doamna Grazie, comisariu. Issa nistaw nibdew id-dibattitu. L-ewwel kellim huwa sur Is-Senjora Kressle, President, eh, President tal-Orti tal-Awdituri, Kommissarju. Il-liktar ħaġa interessanti li għat li li riżultati li iksibt bil bil kontabilità jena smajt dak illi kulmant għalf għax kollox se jitbiddel fl-MFF fil ġdid għax ma ħarsux li riżultati, per eżempju il-qat eh, fil-integrazzjoni ta' Rom, x-iksibna, għax dejjem nitkellmu fuq ir-rati era ma' importanti għax juru illi l-amministrazzjoni qed taħdem u kien hemm ħafna kwestjonijiet għaliex ir-rata tal-era fil-qorti tal-awdituri differenti ħafna minn dawk tal-autoritajiet eh, uh, reġjonali. X'inhija l-ispjegazzjoni ta' dan? fil fat id-diġiż qegħdin jipproteġu ruhom kontra l-kritika? X'inhija kwestjoni tal-konflitti ta' interess? Hemm ħafna x'isir hawnhekk u għandi ħafna anki mistoqsijiet fuq l-istrumenti finanzjari għaliex e, e, l-40% e, tal-utenti aħarin u bat hemm il-frodi. Inti bħalissa edha f'uffiċċju fejn taħdem fuq is-supervizjoni u dana huwa dak li inti suppost tagħmel. U t-tielet punt huwa l-iżbalji fil-kontabilità tal-Istati membri fir-rapporti annwali tal- Et naraw illi huma differenti mill-figuri. għanna bżonn ta' sanzjonijiet fl-Eurozona meta jkun hemm rapportar żbaljat. Grazzi, Sinjura Ajala Sender, għal żewġ minuti. Grazzi, President. <clears throat> Nilqaw li sinjura eh, Georgieva f'din il-laqa. Grazzi, eh, President Eh, Silva Cardeira għal analizi u proposti li spiegajtenna li ma tajbin ħafna għanna kommissjoni ġdida, parlament ġdid, għanna periodu ġdid ta' budget. <clears throat> Eh, għanna l-istess krizi, pero eh, ta' deficit li għadaw. Għanna ħafna sfidi, l-budget dejjem dejjem limitat, program, wieda ta' program tal-President Juncker ta' 300 miljon ta' investimenti, però forma ta' struttura finanzjarja diffiċli u komplikata. U l-orti tal-kontit e tgħidilna biex noqodu attenti minna ħal oħra mbagħad hemm il-kontroll tal-istrumenti bankarji li dejjem aktar diffiċli. Uridu naħdmu flimkien mal-awtoritajiet tal-komunità tal-ekonomija. Eh, allarmi ġodda minnaħa tal-own resources un bat darbuħar orti tal-auditori tajdilna li hemm problema ta' kredibilità eh, fuq mm, kwestjonijiet tal-Istati membri għax il-budget u għadajem eh, b'deficit u dawn loan resources, resources u kollum negativi. Għal dastan taħna imħazbin, mux bis fuq dak li għandu xaqsam ma l-ispejjes, imma anki fuq it-tul F'kull każ jiena nixtieq ngħid li sur tal-dejra u l-qorti tal-awdituri, grazzi għax għattilna eh, x'sar fil-bala fil-budget fil bala fil budget eh, tal 2013 eh, fuq dawn il-design euro għal kull persuna għal kull sena li ġew minn fuqa hemm biss 13 punt tlieta ta' zbal. Forsi huwa ftit li zbal, imma dan li zbal huwa biżejjed biex il-xogħol ta' kontroll fil-futur ikun importanti, ikun għal darbohra grazzi għax il-qorti tal-awdituri taħdem b'dawn l-izbalji. 45 miljoni ta' zbalji fil-agrikultura għat li fil-, -agrikultura, l izvilup rurali għanna zbalta 6.7 anki jekk daqsxejn eh, inqas, pero huma ħafna eh, huma entitajiet ikbar. Aħna insegwu l-rakkomandazzjonijiet tal-qorti tal-awdituri b'riżultati eh, ħlif barra minn kultura li trid tonfoq dejjem inqas imma b'sanzjonijiet Dana mhuwiex inċentiv imma dejjem tħassibna aktar l-amministrazzjoni ta' ċittadini. Issa sur ċarnetski għal minuta u nofs. President, sinjuri, nishti nirringrazzja il-President Caldeira jena ednara illi dana mhuwiex smieħ imma e, e, il-plenarja tal-Komissarju Giorgeva f'din il-ġimgħa fejn hemm mappa uh, biex turi il-problemi tal-kontinenti u fuq l-Ewropa l-iktar problema, it-tieni problema importanti huwa il-għad fost iż żazza għad nofu ħafna flus fuq um, dan din il-problema. Pero minn iżgur li għad nofu għom tajjeb dawn il-flus. Ma naħsibx. U tajjeb illi il-rapport jitkellem fuq din il-problema, il-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea mm, miex xirqa, irridu ntejbuha 322 biljun ta' euro ta' fondi negativi u qed nistennew dejjem li kunem iktar dejn u memx bizzejiet eh, memx bizzejiet titjib fil-rata tal-lizbalji ah, kienu dejjem taħt il-5% u għadhom taħt il-5%. U l-iktar zoni vulnerabli hija il-politika reġjonali u l-iżvilupp rurali. Dawn huma importanti għax dawn huma oqsma fejn illi fihom il-pajjiżi iktar foqra tal-Ewropa jinstabu huma vulnerabbli. Grasti. Is-sur Ali. President, eh, President tal-Kum, Vice President tal-Kummissjon, President Caldera, nixtieq nifraħ l-Qorti tal-Awdituri għal-rapport aħna għanna niftakru illi l-budget għandu jkollu sistema għal eh, evalwazzjoni. L-informazzjoni issa hija indispensabbli għax il-risorsi bbażati fuq il-GNI huma il-budget tal-Unjoni Ewropea hemm diskrepanzi mm, mhux biss fil- fl-istrateġija ma anki fil-proċess ta' verifika u fit ta' rapportar. Il-Kommissjoni ma taqbilx ma, ma ħafna me riżultati tal-orti tal-awdituri. Jider li l-approċ huwa propju differenti u fuq dan jina għandi xie dubbi u l-ewwel net wara il- l-evalwazzjoni negativa tal-Komitat tal-GNI u, u tini hemm ukoll e, e, informazzjonijiet minn ħafna istituzzjoni fid-dinja Eh, juru illi eh, memx bil fejn fid-dejta. Eh, però hemm xi ħaġa pożittiva. L-Kummissarju għarfet l-importanza ta' rakkomandazzjonijiet u qalet li se tsegwihom. Ċoe il-budget għandu jifoka fuq ir-riżultati u jekk l-anijiet jiġux miksuba u bekk il-budget jista' jitjieb biss jekk l-istati membri koordinaw l-attivitajiet mal-awtoritajiet reġjonali u fil-bidu propju tal-programmi. L-identifikazzjoni anki tal-proġetti backlisted u kol jistajjen ħafna. Grazie ħafna. Essa sur stas għal-minuta. Grazie, President. President tal-Orti tal-Auditori, kollegi. E, e, il-fatti huma negativi ħafna kif għallu kollegi fil-mija tal-mezzi ġeji huma koġestiti mill-Istati membri u l-Istati membri ma jħodux responsabilità kif għal Istur Kaldera. F'ħafna każijiet l-Istati membri jafu li hemm żbalji u ma jagħmlux ma jintervenux. Eh, hemm ħafna żbalji fuq l-iżvilupp rurali fis-sajt fil-agrikoltura 6.7% li eh, seta kien inqas kieku kien hemm intervenzjoni tal-Istati fil 6.7% enerġija u trasporti. U f'dan il-każ l-istati jintervjenu u inizlu l-izbalija 3.9%. E, l-istati membri għandhom jintervjenu, hemm bżonn ta' pjantazzjoni eh, taħt is-sinjura Giorgeva. il rizultat La għandu jkun li kunem dikjarazzjoni minnaħat tal-Ministeri tal-Finanzi fl-istati membri kollha u għandu jkun hemm dikjarazzjoni finanzjarja firmata mill Ministru tal-Finanza li tajta jiena xogħol jagħmiltu sow u, u kien hemm biżejjed kontroll jekk dana ma jseħx, allura l-Ministru tal-Finanza għandu jkun il-persuna responsabbli politikament. Grazie. Survalli għal minuta. President, fuq l-finanzamenti strutturali nixtieq nifhem x'inhu għal-valur miżjud li tieħu l-Unjoni Ewropea fis-snin li għaddew. Il-Komissjoni tagħti l-linja ġenerali mbagħad l-awtorità statali jagħmlu proġetti, però fir-rapport hemm miktub illi l-istati membri ma jistgħux jiggarantixxu riżultati fuq il-finanzjamenti għax l-interess tagħhom huma li jonfqom il-flus biex ma jitilfuhom. Xittini jipruvaw jirrispettaw il-normi u t-tielet illi għamlu eh, valutazzjoni tal-impatt eh, illi illi kunem dawn il-biljuni mill-persuni illi eh, jamlu ħafna sakrifiċi jista iwassal għal ċittadini illi l-istruzzjoni Ewropea hija inutli u qed tagħmel ħsara għax minflok dan il-flus jista' jiġġestit mill-Istati Membri stess. U jiena nistaqsi kif tistgħu tagħmlu ta' parsi ma fimtux f'dawn iż-żmien għax eh, eh, għax bil-ftejim politiku bejn il-partiti biex eh, eh, eh, jgħattu l-izbalji ta' xulxin. Grazzi issa sur Blimski. Blimski. Għandhom jistħu innis minnaħa wahda Juncker u il-tax haven tijaw U minnaħa l-oħra il-fatt li l-popli Ewropej jiridu jikkonfinanzjaw dak li għamel Sur Juncker f'pajizu. Umbat namlu dibattitu fuq 7 biljuni ta' euro illi l-orti tal-awdituri fortunatament sabet, ċoħe l-4% tal-spiza Ewropea li miex minn fuqa b'mod korrett. Min hu responsabbli? Min se joħodha r-responsabbilta ta' dan? il-membru li għat jixrob fil-bar 120 eh, miljon ta' persuna edina riskju ta' faqar. Aħna ma nistawx namlu ġestjoni tal-flus ta' ċittadini ta' b'dan il-mod. Il-konklużjoni hija li nerġaw lura fuq il-livelli nazzjonali. li stati membri jafu kif jonfqu blaħjar mod eh, il-fondi. Grazie. Eh, eh, il-President sellem, il-President ġdida, nipprovaw nirrispettaw il-minuti li tawna. Eh, Grazie, President. L-għonet nirringrazzja l-orti tal-auditori. Il-rapport għandu jitina ta' iktar dawl fuq il-budget, fuq il-finanzi. Dawn il-7.7% u fil-fat il izbalju ma 6.3 u dan mhux aċċettabbli. Però l-iktar ħaġa diffiċli hija propju l-kwalità mhux iċ-ċifri. Eh, eżempju tal-affidabilità illi l-Istati membri qed jagħtu għall-informazzjoni tagħhom. L-istruttura tal-policy eh, skont il-Komissjoni hija 2.8 fil-mija. Però stenna, ejja nħarsu daqsxejn iktar mill-qrib kif għamlet il-qorti tal-awdituri u fil-fatt hija 6.9 fil-mija, mhux 2.8. Għal daqstant, l-osservazzjoni validi f'dan ir-rapport huwa li ħafna każi l-awtoritajiet nazzjonali fl-istati membri kellhom biżejja informazzjoni President, dina hija ħaġa li rridu nirranġaw. Irid ikun hemm auditing kullimkien il-ħin kolli Eħin kollu anki fil-programmazzjoni u biex dana iġri irrid ikun hemm eh, trasparenza sħiħa tal-informazzjoni u liġijiet ċari u rridu nikkonċentraw fuq dak li qalet il komissarju Giorgeva meta ġi il-rapport tal-ICA fil-komitat tagħna. Grazzi, il-President qed jinterrompi il-kellim. Issa il- kellim li missu għassur Liberatski għal żewġ minuti. President Caldera, membri, dana se jkun l-ewwel budget illi e se jkollu kwittanza mill-kollegi ġodda u bi programmi ġodda. U għanna anki kommissjoni ġdida u rridu nużaw l-opportunità biex natu messaġġi ċari. Irridu issa nieqfu nitalmu biex naslu għal titjib kontinu li għanna bżon. Ekk jisir sol serju, mux eh, biex eh, ikonna l-headlines. Irrit ikonna spiza minajr eh, zbalji. Ija importanti, pero mux għan fih nifsu, mux bizzejiet. Il-flus jistaw jiġużati kolla skont ir-regoli, però jrid ikun hemm ġestjoni xirqa lejn l-anijiet għat kabbir u għall-impigi li huma daqshekk importanti llum il-Komissarju Gorgieva u l-komplement tal-Kommissjoni għandu jkollhom il l-istrumenti biex jisu l-impatt soċjali u riżultati oħrajn tal-programmi tal-Unjoni Ewropea. L-Istati membri u l-autoritajiet reġjonali huma msiħba tagħna u jridu jiżguraw illi kull sent ta' finanzjamenti Ewropej ikun immirat. Eh, eh, irridu ninvestu, mux nonfqu biss, irrid ikollna dibattitu eh, fuq il- prestazzjoni tajba. irrit ikun hemm grupp eh, interistituzjonali fuq il-performance biex jinforma l-Kommissjoni u mill-Parlament u mill-Kunsil biex ikopri il-oqsma kollha biex inkun nistgħu niżviluppaw u nimplementaw eh, konċett performance. Grazzi issa l-kellim li mis għal-minuta, l-Honorable Vistizen. Sfortunatament għanna l-orti tal-awdituri li ma tistax ta' prova il-kontijiet għax hemm wis żbalji għandek it-2% bħala threshold għall-approvazzjoni tal-budget demix aħbar għallura ħan nitkellem fuq xi ħaġa iktar serja, jiġifieri fuq in-naħa l-waħda aħna manna lebda valur miżjud fuq bażi ta' Unjoni Ewropea fuq ixet jintefqu l-flus. Għanna, għavolja għanna budget enormi, ma għanna blebda mod informazzjoni u provi illi dawn il-flus edin jintef u fl-istati nazzjonali u edin nużaw fermiżiet flus mill dak li għanna fil-budget et u iżjed mill għanna fil-budget din hija bomba taħt il-budget tal-budget Ewropew jekk ma nibdewx nidu affarijiet bis minn din is-sala se jkollna diffikultajiet seri ħafna fil-futur nittama il-kollegi tijaj jihdu dan bis ta' dan u l-messaġġ tiegħi illum. Grazzi, il-kellim li Mrs. Sularnot. 60 sekonda mhux biżejjed biex nagħmlu ġustizzja għal dar rapport. 7 biljun euro mhumiex ġestiti tajjeb u maħlija għandna multinazzjonali multinazzjonali li għed mumiex t taxxi u għanna impiegat li jitħalsu ħames darbit iżet mill-li suppost għanna sistema li għed titħassar sa mill-qalba taħħa kull falliment minn stat membru u għaw kull falliment tas sistema nifisa u banka fi proġetti amministrati mill kommissjoni għat em 3.7% rata ta' zball Is-sena l-oħra l-Kummissjoni sempliċiment injorat. 21% tar-rakkomandazzjonijiet, 79% biss ġew implementati bisħiħ jew parzjalment jekk ikollok negozju privat kellu eh, eh, jinjora eh, dak li jgħidulu l-awdituri jispiċċaw fil-ħabs. U għal 17 sena aħna kellna daw il-kontijiet zbaljati tant, grazzi. U issa l-kelma li jmiss l-sur Jo għal-minuta, Signora President, eżis kollegi, nishtin ringrazzja l-Qorti tal-Awdituri għal ċarezza tal-rapport. Il-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea qed jerġa' isir mhux qed ikun jidher mhux sodisfatt Hemm inkwiet u ma ninkwitax fuq il-konsegwenzi minn din l-ispiża spiża spiża. Non fqu biss u riżultati ta' tal-infir. U nistgħu naraw flus jintefqu bir-regoli jinkisru. U l-qorti titkellem fuq l-iżbalji imma eh, eh, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk fuq frodi jew korruzzjoni fuq skala Ewropea u jekk iżid magħha iktar minn 320 biljun euro pendenti f'pagamenti tifmu għaliex iċ-ċittadini huma taqsek imħasba. Il-Kummissjoni Ewropea qed titlob lill istati membri biex jagħmlu xi ħaġa li stess ma tistax tagħmel. Il-kellimni nisal xi minuta u nofs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President Aziza Signora Giorgeva, kollegi, nishtin ringrazzja il-Orti tal-Awdituri għal dan il-rapport li għanna u jina ħan diskuti ċertu sejbien tal-kollegi tiegħi dan ir-report itejjeb il-ħidma tal-Parlament Ewropew. it tini nixtieq infakkarkom fuq iż-żewġ l-iktar data importanti li s-sur kaldera e, tagħna fl-2013 kienem 148 biljun eh, minn fuqa illi 4.7% ma kienux skont kif supposta allura għandek zbal l-erru kienu ta' 7 biljun euro. Din hija d-dejta l-iktar importanti li hija titlob minna ħafna ħidmiet biex ħana niffaċċjaw il problema ta' dawn l-iżbali imma hemm problema gravi ieħor illi ma, tantx niddiskutu aħna ġifieri li l-ammont dan is-7 biljun euro ta', eh, ta żbalji jistgħu jiġu paragonati ma 25-30 eh, biljun euro li mumiex imħalsa għal sviluppi ta' koezjoni b'mod eh, regolar, regolar implementat mod regolari. Xifi seda li l-budget Ewropew unqata l-mikrofonu. Minuta u nofs kellim li grazzi ħafna ċer Grazzi il-President tal-Ordi tal-Awdituri, nażgur li ħafna kollegi fil-Kamra japprezzaw li l-Orti għal darbohra qalet li l-impenji kienu legali u regolari. Ovvjament hemm bżonn isir ħafna iżjed fuq pagamenti, għandek 4.7% rata ta' żbalji li għawol jawis imma rrid nisħaq fuq dak li qalu kollegi oħra nitkellmu fuq żbalji u mhux frodi. Nafu wkoll li ħappati kbira tal izbalji isiru fuq livell ta' stat membru u dan joħroġ mill-figuri li juru il perċentwal ta' żbalji eh, eh, fi proġetti taqsim ta' ġestiti huma f'daw it-tipi ta' proġetti li jridu nagħmlu ħafna xogħol fossi fl-istati membri, speċjalment dak fl-istati membri li sena wara l-oħra huma problematiċi forsi għandek xi idea ġodda komissarju dwar dan kif nistgħu ngħinu l-istati membri biex innaqsu din ir-rata ta' żbalji. Punti uħri xtaqt nit-kommenta fuq huwa il-kwistjoni ta' prestazzjoni l-qorti u l presidenta waqfet il-kelliem għax il-jitkellem ħafna għaddilek li ħin biex titkellem. Orrajt, grazzi ċer. U issa il-kelma l-onorevoli Ashwet għal-minuta. Presidenta, jina sibt rajt negattività li hija deprimenti ma ħadd kuraġġ kbir mill-approċċ eh, pożittiv kemm mill-awdituri u mill-kummissarju iva dan huwa bidu ġdid u għandhom raġun jajdu ek u li jesprimu determinazzjoni ġdida dwar dan. B'mod speċifiku tnejlu ma jirreferu għal ħtieġa ta' bidla fil-kultura u jinnaqbel u l-punt ta' tluq ta' din il-bidla fil-kultura għandha tibda minn din il-kamra. Aħna direttament letti mill-poplu. Aħna f'din il-kamra niddeterminaw l-ispiż preċiża, imma meta naraw l-interess fil-budget manna lebda mod kif nivvalutaw u nimonitorjaw u niskrutinizzaw u nistudjaw kif u lebda mekanizmu biex nevaluaw il-valur għal-flus. Biss meta nadottaw dawk is-setat inkunu nistgħu nibdew eh, nibdlu din il-mentalità din il-kultura. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Minuta il-kellim li jmiss, is-Sinjura Adinolfi. Grazzi, nirringrazzja l-Qorti tal auditorja għal prezentazzjoni fir-rapport annwali joħroġ li mill-2009 għallum hemm kresċita eh, totali ta' 2.9 biljun euro. Mhux aċċettabbli li hemm telf anka fuq livell amministrativ tal-Unjoni Ewropea. Pensjonijiet, stipendi m'għandhomx ikunu soġġetti għall-ebda żball F'mument storiku ta' kriżi ekonomika fejn nitolbu austerità fost li ċittadini Ewropej għandna dover li, li nikkontrollaw kull spiża u nuqodu attenti u nikkontrollaw u naqsu l-possibilità ta' kull bini Ewropew. Il-President ġdijt Juncker li huwa tant attent f'dak li għandu xaqsam mal-fisk fil-Lussemburga u nispera li jkun attentu koll la rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri. Grazzi u s-Sur Bonanno issa għal-minuta. Iva, grazzi, President, nix l-ewwel ħaġa nixtieq insellem il-ħafna sindaċi li jinsabu fil-gallerija pubblika, sindaċi daw, sindki illi edin jaraw l-ewel demokrazija fl-Europa. Allura grazzi li sintki kili jinsabu fostna u jirrapprezentaw l-aħjar fost istituzzjoni italjani. Jiena fl-intervent qasir tijaj peress li għandim minuta biss nishtiq nisħaq fuq dan. Fl-esperienza preċedente tijaj pala deputat fuq l-antimafija fl-Italja u kelli il-possibilità li niltaqa mal-prokuratur tal-grassot tal-kontra eh, mafja li jissawa prezident senat Li l-mafja ma Ma m'għadix kif wieħed kien jaħseb li li i bil-padrino fi Sqallija u f'żoni fin-naħa tisfel Italja, imma daw imorru fejn hemm il-flus, fejn hemm interessi kbar, allura qed jiġi f'moħħi 7 biljun euro li qed issemmi l-qorti tal awduturi bħala talf, jiena naħseb li il-mafja qed hawn, Brussell il-mafja qed fil-Lussemburgu u wara Arokaza, għax fejn hemm fejjem iż-żibel litteralment allura hemm il-mafja. Allura l-Ewropa hemm iż-żibel. Grazzi. Grazzi Signora Schmidt tal-minuta u nofs. Der Haushaltsbericht 2013 konfrontiert uns mit einer Grazzi Signora President, il-rapport tal-2013 jatina rata għawija ta' 3.7% u 6.3% kiku eh, fazzjoni konkreta u dan jitla għandek 1% tnaqqis u da xorta huwa 6.3% ta' flus ġew ġew e, użati b'mod kif mhux suppost. U l-qorti l-awtoriturja titkellem fuq e, metodi ta' kontroll u l-irregolarità imma l-problemi qegħdin fil-kontrolli eżante. Għandek hemm problema u li aħna m'għandniex inħallu għandna nipprojbixxu dat tip ta' xogħol u rridu namlu irridu nindunaw x'inhu sejjer ħażin u U għandna nsaħħu il-metodi dan huwa l-20 rapport annwali huwa allarmanti li stati li stati membri u l kommissjoni wara 20 sena taħt il eh, taħt għajn lajn tal-qorti eh, tal awdituri għadhom mhumiex kapaċi jonfqu l-flus illi ikun b'mod kif suppost. U memx, favuri f'dak li għandu xasam ma eh, stima publika xin nisridu jkun jafu illi il-flus taħħon jumorru fl-Unjoni Ewropea jkunu użati kif suppost. Grazzi, il-kanim li miss. Grazzi, President, eżis kollegi. Nixtieq nirringrazzja l-qorti tal-awdituri għal dan ir-rapport, aħna rajna li r-rata ta' żbalji niżel xi ftit din is-sena b'4.6%. 4.8% imma hemm referenza li aħna rridu inqablu in jekk tafu l-Unjoni Ewropea tkunu tafu li l-ispiża tul il-programm id direzzjoni għax ġeneralment ikun hemm inqas ħlasijiet u iktar proġetti jiġu adotta, iktar ma jkun hemm proġetti adottati mill istati Membri iktar naraw spejjeż. Allura nanħarsu fejn konna seba' snin ilu. Fl-ewwel punt fil-perjodu bejn l-2000 u l-2006 un batrajna li r-rata kienet, ir-rata ta' zbal kienet 7.3%, allura r-rata ta' zbal fit-tmim il-periodu ta' 2007-2014 eh, tkun 2.6%. Eh, iġfir nislet b'terz. Xista jisir biex aħna naqsu r-rata ta' zbalji iktar? Naħseb il-ċavetta edha fl-istati membri u forsi xi kollegi fil-fatt għandhom iħarsu lej dokument oriġinali il għaliex l-autoritajiet fi stati membri kellhom biżejjed informazzjoni fuq l-iżbalji biex jiskopruhom u jnaqsu eh, ir-rata kienet li kienet ta' 2% fl-agrikoltura. Grazzi ċer, grazzi signora ċer il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għal darboħra sabet zbalji li kontjaw għal biljuni fl-10 snin. Et naraw zbalji u xejn mu se jinbidel. U dawn li zbalji japplikaw għal spej infieq u ksir tal ksur tal-liġijiet. Da ma jagħmel sens. Inti tosserva li iħtiġa numru wieħed u għalli fuq il flus u numru tnej li dan għandu jaqbel mar-reglu u mbagħad nibdew naħsbu jekk jagħmel sens. Dan hu ħażin, dan mhux qed jaħdem l-Ewropa hija bbażata li niġbru flus ma t-ċatadini un bat nerġaw nid-distribuwom. Ma nix nuqoddu nilabu fuq isna Santa Clausis. Għanna naqtaw fuq l-ispejjes il-politika komuni tal-agrikoltura u ritnija mis-seklu li għadda li qed tikkonti 50 biljun e, u l-fondi Ewropej qed iġibu ħsara biss, ħsara kbira l-pajjiż. U l-kellim li jmiss issa, l onorovli e, Zerowski. Signora President, kollegi, signori, Jiena nixtieq nikkummenta fuq dan ir-rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri huwa fatt negattiv li nsemmu hawnhekk imma huwa ċar mir-rapport annwali il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tbati minn ġestjoni finanzjer minn sindromu ta' finanzja ta' ġestjoni ta' finanzjar ħażin u rridu nej nimxu lejn situazzjoni fejn jinneħħu din il-marda. Għanna problema kruċjali hawnhekk li għanna prioritajiet ħżiena, is-setja ta' prioritajiet huwa ħażin L-ewwel ħaġa għandna bżonn nassiguraw meta niġu għall-fondi u l-infiq tagħhom li daw il-fondi jintefqu skont ir-regoli li hemm imniżla. U dan mhuwiex li qegħdin noqogħdu attenti għalih u kompletament qed injoraw jekk proġett li jkun finanzjat mill-baġġett u x'qed jasal għall-anijiet u l-valur miżjud din ir-rata għolja ta' żball hija minħabba eh, nuqqas ta' integrità, inkonsistenzi ta' ma is-sintomi prinċipali stati membri wkoll għandhom responsabilità xi wħud minnhom ma jgħatux id-dejta tajba u xi wħud minnhom minħabba huma laxki u oħrajn minħabba apposta. Grazzi tal kelman nqata' l-mikrofonu. Grazzi il-Sinjura Kenici. Grazzi Presidenta, grazzi Sinjura Komissarju, grazzi President De Silva Caldera eh, għal prezentazzjoni li l-lum ukoll passoltu erġed fakkartna il l-Qorti tal-Awdituri qed izbalji fil-pagamenti fl-2013 ġi għal 4.7% u taf settu li taħt ir-responsabilità eh, tal tal-tal-ispejs tal-Unjoni Ewropea fidati l-Istati membri. U indispensabbli li napprofondixxu fuq il-kawżi kollha ta' dawn eh, ta' dan l-iżbalji anka biex nifmu għaliex il-korrettività finanzjarja ġenerali ma ħadmiġ bizzejt biex bekk nifmu l-mekkanizmi eh, ta' spiża li għandi li qed nitħasseb ukoll huma żewġ aspetti l-effikaċja tal-ispiża u l-divarju bejn bejn dak li suppost jitħalles u fil-fatt dak li jkun imħallas u dan ikollu riperkussjoni fuq il fuq proġetti futuri li jiġu mħalsa. Nispera li taħt il-Kummissarju ġdida il-Kummissjoni malajr tintervjeni b'mod tempestus u waqaf il-mikrofonu wkoll. L-Onorevoli Sulin, jekk mi sejra żball, tajt il-Presidenta li mixaw għallura nduru fuq l-Onorevoli Van de Kamp bla mikrofonu. Ja, dudjiet. Tjaħdem issa l tajjeb imma mhux jisma l-interpretu. Issa, nixtieq nirringrazzja il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri kif ukoll il sinjur Kummissarju għal dak li qaltilna. Intom bla surpriża li taħsbu li tisimgħu li jiena naqbel ma dak li il-kollega li tkellem qabli l-Onorevoli Kessler. Fil-fatt Eh, fil-qalba ta' kollox huwa l-irrata tal- rata tal ir-rata ta' żbalji waqa' minn 4.8 għal 4.7 bir-rispett kollu fl-għajnejn ta' ċittadini Ewropej danu ftit wis bħala tnaqqis ta' żbalji. Din hija eh, eh, għandek 7 biljun euro li qed jintilfu fil-proċess. Jina mhux ħanqod ngħid illi dan bħal għadu kif għal li dal flus qed imorru għand il-mafja. Imma b'nofs daw il-flus nistgħu e, e, e, nimlew il-gap li għandna fil-Ġermanja. X'ħan għamlu il-mistoqsija tiegħi x'ħan għamlu fis-snin li ġejjin? Da fidej ukoll l-istati membri għax għandhom rwol ferm ikbar minn dak li naħsbu li għandhom. Tul is-smijat li kellna id-diversi smieħ il-punt li għamilna minna dikjarazzjoni ta' ġestjoni nazzjonali. L-istati membri iridu irridu jirrikonoxxu responsabilità kbira li għandhom fuq spallejhom bħala spiża Ewropea. Allura, di dan jista' jsir b'mod iktar sempliċi għandek karta blu taċċetta taċċetta sur Van de Kamp, sur Gaja, għandek nofs minuta u uża il-mikrofonu kjoġbok. Sur Van de Kopi, jina naf li jinti kollega e, serju ħafna, allura għandi e, mistoqsija hawnhekk għax naħseb għamil żball inti e, tkellim fuq 7 biljoni li ntilfu. U jekk tara li dak li qalet il-qorti tgħid li l-iżball ir-rata ma timxix u dan hija flus illi mux suppost tħallsu, issa inti tkellimt fuq 7 biljuni li sparixxew għal dejjem. Dan u l-każ taħseb. Eh, Vraħ, dat iżin. Is-Sur Van Kamp, 30 sekonda. Grazzi tal-mistoqsija. Ħanamel kjarifika mela tal punti di vista tiegħi. 7 biljuni għandu raġun il-kollega ma dawn mhux sparixxew imma ntefqu ħażin. Bekka nikkoreġi Il-President, grazzi. Issa naddu għal proċedura kaġ diħaj l-ewwel is senjura Anderson. Grazzi. Xtaqt ngħid illi li ningrazzja lill qorti tal-Awdituri għal dan ir-rapport ħafna drabi ma tantx ngħidu grazzi għal xogħol verament inkredibli li tagħmlu, vera napprezzaw il-xogħol tagħkom Nixtieq ngħid il-kollegi li l-approċċ ta' prestazzjoni fuq il-kontrollu importanti, però ma nix ninsew ukoll x'inija l-kwistjoni ewlenija tal-assorbiment tal-fondi. Dan huwa importanti għal kif jintużaw il-fondi. Fir-Renju Unit qegħdin inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea tal-assorbiment tal-fondi u dan huwa importanti. Termini reali ġeneralment dan ifisser li flejjes għal garanzija zaza, għall-arar, għall-appoġġ ta' min ikun nata assenzja. Dawn kollha huma affarijiet li jistgħu jkunu aħjar bil-flejjes li nofqu, speċjalment anke għal fondi li semmi dan ir-rapport. Brabta mal-kollega biex inwieġbu, mhux veru li l-flejjes tal-Unjoni Ewropea għal-ħala huma flejjes tajbin jekk tħarsu lejn il-kwalifiki u lenin aħna kuntenti li hemm dan il-flejjes. il kellima tiġi interrotta mill-President. L-Onorevoli Marjas, minuta. Grazzi, President laqqas jistħu fl-Unjoni Ewropea hemm ipokrazija li ma bħala. Umbat, trojka taqbad u tipponta subbaja lejn il-Greċja u l-pajjiżi tal-nofsinhar. Verament krudili, għax qed jitolbu minna ġustamenti finanzjarji meta mbagħad il-Kummissjoni laqqas sir taqbad kaptu bil-flejes li qed tonfqu li qed jonfqu anki l-impiegati li ma nagħmlux xolom sow fil-ġestjoni finanzjarja u rajna r-rapport mill-qorta tal-awdituri x'qed jgħid min ħajjar fa' responsabilità ta' dawn l-iżbalji għal ta' dawn il-flejjes li ntefqu ħażin. Partikolarment fi żmien meta hemm miljuni ta' nies qiegħda, speċjalment fin-nofsinhar tal-Komunità Ewropea, korruzzjoni fix-xiri pubbliku, ħella tal-flus, amministrazzjoni ħażina, nefqa ta' flus għal xejn bxejn, dan ovvjament mhuwiex sodisfaċenti. Il-ġestjoni finanzjarja min-naħa tal-Kommissjoni rajna ksur tar-regoli u rajna sensiela sħiħa ta' żbalji. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Slotas għal minuta. Grazzi President. Grazzi tal-li għaddejt l-mikrofonu. Jien ukoll nixtieq nati merħba l-Qorti tal-Awdituri grazzi tal-rapport li tajtuna. Nħoss li din l-istituzzjoni għanda tanalizza l-effettività tal-użu tal-flejjes Ewropej. Però nixtieq nisħaq dan li ġej. Nistgħu nużaw il-fondi Ewropej b'mod aħjar dan minnu kif qalet il-qorti tal-awdituri. Però għandna nistabilixxu għanijiet ċari, bekk nistaw niksbu dan il-rizultat u naħseb li fuq ekkan għan nifukaw. Il-Kummissjoni fuq ekk għanna tifoka għanna nħatu ħarsa li dawk ir-regoli li huma skabrużi wis, li huma komplikati wis, li u xkil u ma jippermettux li dak li kun juża l-fondi kif imiss. Hemm regoli tajbin, imma hemm regoli li jiswawna taħsara flok taġid. Grazzi, Mr. Farage, għal-minuta. Grazzi, President. Jiena fil-Kumitat Reġi u flejna ftit mid-diskrepanzi li qed ifeġġu u naċċetta li ħafna minnhom mhumiex xi ħaġa malizzjuża u ma żballi ġenwini li jsiru, però importanti li nsibu mezz li s-sistema tkun talloka iktar mezz ċar ta' kif tista' tifhem fejn dak li jkun ma jkunx jista' jkun konfuż u jsiru l-iżbalji, naħseb li diskrepanzi l-kbar isiru bona fede, però xorta waħda ma flejes ta' minħalla sittaxxa, nippreferi konna sistema fejn kulħadd ikun qed jifhemx qed jiġri għaliex inkella jista' jkun hemm frodi b'sistema bħal din u fuq skala kbira. U għalhekk meta tnoqdu attenti nissikkaw iċ-ċinturin madwar l-Unjoni Ewropea u kulħadd moħħu biex jara kif ħaj razza n nefqa tal-flus, importanti li l-flejjes imur fejandu jmur u ma jkunx hemm żbalji fil-proċess. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Morvaj għal minuta. Grazzi, Signora President. Komissarju, fil-diskors tiegħek inti għat kelma b'kelma illi ċittadini qed jistennu minn għandna, jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea, li nuru li aħna qegħdin sebajnejn bil-flejjes tagħhom u għawnek kwotajtek. X'taħseb, kummissarju, il-ċittadini jistaw jemnuk meta tajtek, meta mbagħad il-kummissjoni tiegħek hija mmexxija minn persuna li wassur Sur li instab li ikkonkluda f'temit minn taħt bħala Ministru tal-Finanzi meta kien Ministru tal-Finanzi fil-Lussemburgu mal-kumpaniji multinazzjonali biex jaħarbu t-taxxa f'pajjiżu bekk seraq ħafna flus minn bwiet iċ-ċittadini tiegħu stess u dan fisser li SMEs fil-Lussemburgu kienu fi żvantaġġ tista' tafda din l-istess persuna, ċittadini jistgħu jafdaw din il-persuna bil-ġestjoni tal-flejjes, ma taħsibx li għandu ir-reżenja. U kwistjoni professjonali din fejn kollox kien jisu wartu żgħar ma mbagħad il kelima tiġi interrotta mill-President. Grazzi kell kollega Sur Caputo. Grazzi President. Fir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri għall-2013 twissi li s-sistema tal-budget tifoka l-aktar fuq il-kwantità tal nefqa Il-qorti tajt li mill-periodu tal-2007 sal-2013 il-priorità inotat il-nefqa imbat għal konformità tal-regoli u fl axar biss imbat u limitatament il-miżura tal-impatt zbal stmat ta' kważi erba fuq 7 biljun euro ta' 4.7% wa wisq. Nixtieq ngħid li dak li ser eh, għaltenna il-Kummissarju Georgieva jisudisfani. Għalla tajjeb, memx ħinx naħlu, u għallek hemm bżonn ikonna mekkanizmi iktar xirqa u noqogħdu attenti kif jaħdmu biex naddu għal-kultura ta' prestazzjoni. Apprezzajtu koll referenza biex ma nibqgħux burokratiċi biex ikun iktar trasparenti li huma żewġ naħat tal-istess munita. Ma nistax naħlu iktar ħin hemm bżonn li nittamaw li l-Kummissjoni Ewropea tħares lejn ir-rekomendazzjoni tal orta tal-Awdituri u naddu għal nif ġdid biex ikun hemm ġestjoni ġestjoni aħjar tal-fondi Ewropej. Grazzi, sur Obermeier fil-proċedura Catch the Eye, l-aħħar kellim. Jek joġbok. Danki, Frau Presidentin. Ja, għalli Grazzi ħafna, Senjora President. Kull sena, bħalma jkun hemm il-mili tikonna dan ir-rapport. Grazzi għal min fassal dan ir-rapport, però huwa rapport li jasinna kull sena u nħoss li verament ikolli jafsa ta' qalb meta nara ħaxinna ninsegwi din id-diskussjoni għal ħames snin u l-qorti tal-awdituri tuna konsulenza tajba, pariri tajbin, imma jaqgħu fuq widnejn torox. L-investiment tal-flejjes jgħatem qed nofqu l-flus tajjeb ma nix namlu ta' birruħna palli kieku li qed naraw li qed nippruvaw niksbu riżultati, aħna qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-annimali, tal-ambjent, problemi ta' konformità, eċetera. Allura bżonn nżommu f'moħħna illi l-Unjoni isa tanker ta' żejt li jimxi fid-direzzjoni imma diffiċli mbagħad li biddel direzzjoni, jisu badna mixin f'direzzjoni ma nistawx nbidlu r-rotta. Grazzi, issa nistaqsi l-Kummissarju Gjorgjeva biex titkellem minn ġdid. Grazzi, Sinjora President. Nixtieq nibda billi napprezza l-kommenti li tresqu messaġġi ċari minn rapporter tliet punti li smajna u anke minn bosta li tkellmu hawnhekk u esprimaw x xewqa tagħhom li jaraw ġestjoni aħjar finanzjarja biex bekk nagħtu riżultati ċittadini tagħna. Ħana tliet punti. L-ewwel, X'inhija raqta ta' zbal, eżattament? Raqta ta' żball tfisser hekk, żbalji xi marbuta ma' ġestjoni ħażina tal-fondi, uħut minnhom ikunu rikordjar ħażin tal-iżbalji u perċentwal żgħir biex nkun eżatta 0.2% huma tassow flejjes li jinsterqu 0.2% huwa 0.2% żejjed però ma nistawx nikkonfondu l-iżbalji li jkunu ġenwini ġifiri żbalji kleriċi b'ġestjoni ħażina jew ar il-frodi, irritu konna ċarezza f'moħħna fuq xiex edin nitkellmu. Għaliex jekk ma nedefinixux xini l-problema bir-reqqa ma nkunux nistgħu insolvuha, ma nkunux nistgħu nsibu tarfa, u għalhekk it-tieni punt iwassalni biex ngħid ser nagħmlu issa għal parti kbira tal izbali li huma eżattament dak li huma zbali qed ninvestu fl-imkien ma' l-istati membri bla għeda fit-taħriġ tal-personal li jindirizzaw il-flejjes Ewropej u jaħdmu bihom ta' kuljum. Nħossu li dan huwa kompitu li jistħoqlu iktar u iktar attenzjoni minn ħatana. Għaliex jekk ikonna nies li jifmu u japplikaw ir-regoli, allura mbagħad ir-rata ta' żball ovvjament tonqos u għandna evidenza kemm irridu li programmi ta' taħriġ implementati tajjeb iwaslu għal tnaqqis ta' rati ta' żball. Jekk in-nies jitilqu ma jagħmlux dawn it-taħriġ, ir-rati tal-iżball jitilgħu mola smawiet, jiġifieri għandna inċentiv biex naħdmu fejk. It-tielet irridu nwaslu inċentivi pożittivi fil-perjodu ta', ta programmar 6% li huma inċentivi qed jitwarbu biex ikun hemm dan it-tip taħriġ u mbagħad 6% ta' fondi fejn jiġu friżat il-flejjes fejn ma jkunx hemm ġestjoni tajba tal-flejjes. U aħna ħarqana ħafna li nagħmlu aktar, diġet nagħmlu ħafna ma rridu nagħmlu aktar biex nisimplifikaw ir-regoli. Għanna regoli ta' eligibilità rammanizzati foqsma differenti, iżda nista' ngħidilkom ħaġa. Il-bira ħiltqajt mal-kommissari f'dan il-qasam biex niddiskutu kif nistgħu mmexxu l-affarijiet il-qoddim għaliex hija importanti kif qaltilna l-qorti. It-tielet punt huwa dan. Dan ir-rapport ħanieħduh bis-serjetà? Iva. U l-qorti tassew qaltenna f'rapport spazjoli numru 19 mill-2013 illi l-Kommissjoni adegwament qed tissegwi rakkomandazzjoni tal-qorti u r-rieżami ta' kampjun ta' rakkomandazzjonijiet li taw l-Kommissjoni uraw li l-implementazzjoni tal-Kommissjoni wasla tal-titjib fil-ġestjoni finanzjarja. U għalhekk dan ir-rapport ħaneħduh bl-istess mod bis-serjetà. Speċjalment f'din il-bidla li neħtieġu nagħmlu minn kultura ta' konformità stretta għalli niġbru l-istess forzi għal konformità b'enfasi qawwija fuq il-prestazzjoni. Jiena ħankun hawn is-sena diħla u ta' wara u nittama illi tassow ikonna riżultati li waslulkom iktar minn tama rrit li kunem riżultati li joħorġu minn dan ir-rapport. Grazzi. Il-President, grazzi issa Sur Silva Caldeira biex jikkonkludi id-dibattitu. Signora President, Signori, membri tal-Parlament Ewropew, qabel ma tawa l-wis, nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal klim ġentili li resqu għal qorti tal-awdituri għax-xogħol li wettaqna. Fisem daw kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport nixtieq nirringrazzjakom. Nixtieq nindirizza wħud mill-punti li tqajmu f'dan id-dibattitu. Mhux għaliex il-qorti ġiet mistoqsija direttament twieġeb imma x'naħseb li rridu konna idea ċara x'jeħtieġ isir. Fir-rapport tagħna nistqarru fiċ-ċar illi neħtieġu imbidlu din il-kultura li nużaw il-fondi għax huma disponibbli u nkella nispiċċaw nitilfu il-fondi u ma jkunniex il-possibilità li nużaw il-fondi. Neħtieġu l sistema taħdem iktar effettivament. U rejna bir rapportana li l-Istati membri kellhom informazzjoni biex bekk dawk li qed jitolbu rimbors mill-fondi tal-Unjoni Ewropea li jagħmlu t-talbiet, però rid ikollhom it-tarif. U dan huwa tħassib Pawlini jekk l-Istati membri u l-awtoritajiet tagħhom il-Kummissjoni jagħmlu xogħolhom sow bisħiħ f'dan l-ambitu irridu jżidu l-azzjoni ta' prevenzjoni. L-iżbalji jistgħu jiġru u man li tiżbalja, iżda meta seħħu l-iżbalji jeħtieġ għom. u fil rapport tagħna nuru x'inhuwa wis probabbli l-impatt ta' azzjoni korrettiva li tittieħed kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Membri. Fl-aħħar b'ċertu oqsma anke din is-sena ċertu operat li aħna ndirizzajna kien possibbli li naqsu il-livell ta' żball rib ħafna il-limitu massimu li aħna stabilejna. U għalhekk m'hemmx noqogħdu nibdlu r-regoli minn ġdid, ir-regoli nbidlu diġà dan qafas finanzjarju. Eventwalment neħtieġu issa nimplementaw ir-regoli, tlabna l-bidla, kien hemm il-bidla, u issa wasal iż-żmien li naġixxu u l-Istati membri u l-Kommissjoni Ewropea rridu jwaslu azzjoni konkreta f'dan il-qasam billi jkun hemm simplifikazzjoni ta' regoli, billi jistqaru li huma l-miri fiċ-ċar, billi jaqsmu u ifaslu programmi għall-investiment li jkunu orientati lejn ir-riżultati li jħarsu li jħallu impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini imma ta' ħaq ukoll li jkun hemm l-inċentivi ġusti dawk li jkunu qed jagħmlu prestazzjoni aħjar irrid ikollhom inċentiv għal emilhom. Sinjura President, nixtieq nagħlaq billi ngħid mill-ġdid illi aħna ħanifukaw fuq ġestjoni li tkun kultura ta' prestazzjoni. Bekk iċ-ċittadini Ewropej kun iktar faċli għalihom jaraw x'inhu ma' riżultati imma dan irridu mmexxu ħid fit mas-sistema in ġenerali li ħanużaw fil-futur. Dan għandna bżonn biex ikonna ekonomija minn bażata fuq il-ġid li twassal l-impjiegi u tħares l-ambjent. Il-kol flimkien naħseb illi Hawnhekk fil-Parlament Ewropew bħala istituzzjonijiet Ewropej ġenerali mixjin f'din id-direzzjoni. Hemm irdu naslu U għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati membri jeħtieġu jiffukaw fuq il-kultura ta' ġestjoni li tkun tħares li iktar lejn il-prestazzjoni meta ħaj jintefqu flejes Ewropej. Grazzi. Grazzi kollega li dan tem dibattitu u l-punt li misfuq l-agenda u l-istqarrija mill-Kummissjoni fuq il-proċess ta' paċi fl-Irlanda ta' fuq. U hemm kollega li post il kommissarju Georgieva ħagħu nisimaw mill Kommissarju Krezu għatiħu posta.